Komissarju Orban. Nikkonkludu dibattitu tagħna u ser ngħaddu għal votazzjonijiet. Ippermettuli biex li ngħid Kumment kifet qabel dwar il-KHDI u l-spiegazzjoni tal-voti. Wara li nkunu bdejna l-KHDI u l ispjegazzjonijiet tal-voti, la darba dawn is-sessjonijiet ikunu imbdew ma tkunux tistaw eh, tgħidu li li ser titkellmu, tridu tinformawni minn qabel biex titkellmu. Ningrazzjakom. Naf li tippruvaw nkunu flessibbli però iva tridu tgħidu li minn qabel. Issa ser nifirmaw fuq set mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni. Għandna mozzjoni konġunta għal riżoluzzjoni minn sitt gruppi politiċi u dawn ser jieħdu post il-mozzjonijiet kollha. Ser nifutaw fuq paragrafu 10 dan u din hija votazzjoni nominali. Il-votazzjoni hija miftuħa. Grazzi vota l-votazzjoni hija magħluqa. 73 vot, 33 favur, 34 kontra sitt astenzjonijiet ma' is Higgins jixtieq jitkellem. Sir President, jien m'għandix il-voting card tiegħi però nixtieq nivvota favur din ir-riżoluzzjoni. Tajjeb, ħadna nota fil-minuti però ser jibdel xejn mill-riżultat tal-votazzjoni. Allura ma' Point of order ieħor? Sir President, jiena mandiċ il-kard u nishti nivvota kontra. Grazzi. Wir nehmen das alles zu Protokoll. Sie können das im Übrigen auch noch schriftlich. Tajib, ħadna nota ta' dan? Tistaw ta' li dan bil-miktub wara? Pero forsi aħjar ġibu l-cards ma'kom. Amenda wieħed, Rev Alde, mill-ħodor u mill-IFA nivutaw fuq emenda wieħed jihedok favur kontra astenzjoniet ser namlu nħidu vot elettroniku votazzjoni miftuħa Kra tivvota il-votazzjoni għamaluqa 74 vot, 32 favur, 37 kontra, 5 astenzjonijiet ma ditx. Nivvotaw fu Rizoluzzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni għamiftuħa. Kullħat t-vota, votazzjoni għamaluqa. 74 vots, Mawħat kontra, mawx astenzjonijiet. Allura, ir-riżoluzzjoni ġiet adottata unanimament. Riżoluzzjonijiet l-oħra kollha qed jiġu sostituti minn dik konġunta. Issa ser ngħaddu għal riżoluzzjoni fuq l-Iran u il-mozzjoni konġunta għal rizoluzzjoni minn gruppi varji. Punt 8, vot maqsum, vot separat, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Fuq it-test kollu kemmu. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Allura il-rizoluzzjoni konġunta tieħu post il riżoluzzjonijiet l-oħrajn kollha. Inkomplu għal nadu għal riżoluzzjoni fuq l-Sri Lanka. Riżoluzzjoni konġunta minn sitt gruppi li tieħu post dawk individwali ser nibdew billi nivutaw fuq punt wieħed emenda wieħed minn il-ħodor li FA Favur. Kontra Astenzjonijiet għaddiet. Ser nadżu għal amenda minja. favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Punt 11, amenda tlieta. favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet. Fil-premessa dwar premessi, is-sur man jixtieq jgħidilna amenda orali. Jiena nissuġġerixxi li dwar premessa tlieta inneħħu din għaliex minħabba sitwazzjoni tal-ġurnalista. Għadha ma ġietx analizzata fir rigward ta' riperkussjonijiet u allura naħseb li aħna ma trattajniex taħt l-agenda tagħna allura aħjar neħuha minn hawnhekk ukoll. U jiena nissuġġerixxi li aktar tard għandna nerġgħu nirreferu għal din il-kwistjoni. Din hija talba allura biex inneħħu it-tielet premessa għal xi oġġezzjonijiet għal dan le. Tajjeb mela nivvutaw fuq dik il-mozzjoni biex titneħad dak il-punt favur kontra astenzjonijiet. Tajjeb il-mozzjoni ġiet aċċettata għal sostajn nivvutaw fuq ir rezoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Grazie vota. Il-votazzjoni uqa 63 vot, 60 favur u 3 astenzjonijiet. Għal daqstant għaddit. Għal daqstant wasanna fit tmiem tal-votazzjoni tagħna nixtieq ninformakom li il-PPA e semma li sur Clary Għaw xie le? Approvajtu? Oh, tajjeb. Is-sur